jistaw jihdu d-deċizjoni tagħhom iktar tard fil-26 Ottubru. Dan huwa premju Sakarov għal libertà tal-ħsieb huwa premju illi jiprofa e, isellem l-individwi, e, persuni individwali jew anka e, entitajiet illi kunu issiltu ħafna favur il-libertà, favur id-dritt ta' espressjoni ħilsa u li jkunu wet u ġlied favuri libertà u li jkunu qed jupoġu jilom infużhom f'sitwazzjoni ta' oppressjoni huwa premju prestiġjuż. Huwa wieħed mill-iktar eh, premijiet awards marufin ta' din in-natura għal individwi eccezzjonali fil-ġlieda favur it-tolleranza u kontra l-fanatiċizmu u oppressjoni. L-eżempju ovvjament kien huwa l-isem propju Andrej Sakarov sit snin, sit snin wera eh, kuraġġ kbir u fil-fatt ħallas eh, prezz qares ta' dan huwa raġel illi, illi kien taħt teddit fi żmien kien xjentist eh, li faċċa teddit fi żmien l-Unjoni Sovjetika u ħadem blaqis favur il-kawza ta' dritti tal-bniedem u libertà tal-ħsieb. U ħalla sal din deċiżjoni tiegħu jien naħseb li għal darbora din is-sena se jkollna lista ta' nominati tkun intom kuntenti li taraw li għanna ġus, lista ġustifikata niftakru fil-2008 fl-okkazjoni tal-20 anniversarju tal-Prezz Sakarov il-President Pottering f'dik l-okkazjoni nieda il-network dwar il-premju Sakharov li jagħti pjattaforma għal dawn il-lareati biex kun jistgħu jitkellmu ma' xulxin għallu jikkomunikaw allura għandhom din il-pjattaforma biex juru solidarjetà bejnietom u nixtieq nara kif nistgħu namlu dan is-setup iktar idum fuq meta ta' żmien twil biex jaħdem aħjar u żgur illi dan ikun favur lantana l-favur ta' espressjoni. E, fl t ottubru żewġ laureati mill-2011 se jkunu se jkunu fostna l-laqa konġunta bejn il-tlet komitati tagħna u delegazzjoni għal relazzjoni mal pajjiżi tal-Magreb u anka mal-Unjoni Arbija tal-Magreb. Minix qed nara l-Kumitat għall-iżvilupp imsemmi hawnhekk imma aħna żguri li nistgħu nsibu mezz ma nafx għaliex dan ġara qed jagħti il-President imma merħba bihom il-membri ta' dan il-Kumitat. Allura mingħajr iktar telf ta' żmien ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Stifler Mon cher collègue, euh, Monsieur Brock. Zis kollegi, sul Brock, qabel ma għal prezentazzjoni per se, forsi tippermettu li nfakkarkom għal darbohra fuq il-proċedura. Wara l-iskadenza tal-prezentazzjoni tal-kandidati li kien 12 ta' settembru 2012, segretarjat konġunt irċevew ħames proposti mill-grupp ALDE, mill-ħodor li jeffej, l allianza jeffej, il-grupp ta' soċjalisti kif ukoll Jose għala Franco uħdax il-membri oħra. U nixtieq nagħti l mal daw il-persuni illi qegħdin jippreżentaw daw il-nominati imma tistaw taqsmu l-ħin ta' diskorsi kem kif tridu ma kjoġobkom irrispettaw il-limitu ta' 5 minuti għal kull kellim, għal kull nominatanzi. Irridu nikkontrollaw il-ħin illa li xem ħafna kolleg involuti. U hemm ċerti prezentazzjonijiet li jistgħu jinvolvu PowerPoints, prezentazzjonijiet, videos u dan allura ikun parti mill-ħin li għandkom għad dispożizzjoni biex titkellmu kien hemm talba e, e, biex kunem hemm PowerPoint presentation għal Assur Francis, Joseph Francis, illi ħajatuna allura lura e, idea ġenerali għaliex iġdaw in-nies li qegħdin jiġġieldu għal libertà tal-ħsieb xedin jagħmlu u l-kuntest politiku fli fiħdan dan huma din wettqu l-attivitajiet tagħhom. issa l-kelma lill kollega Jacek Xarroski illi se jippreżenta Il-Lales Bialetski li jiet bħalissa li jiet fil-ħabs fil-Belarus. Onorevoli President, eh, dan din, dinja eh, nomina li qed toħroġ minn diversi komitati u, u familji politiċi li għanna fil-Parlament u hemm diversi konsiderazzjoni tittini. Din hija kwistjoni ta' eh, wieħed li qed jissir favur il-libertà li jett viċin il-pajjiż tan, il-pajjiżi tana u rridu u koll niftakru koll fil-elezzjonijiet fil, fil li kienu rigjati anka salħat li għadda. Et nitkem fuq il-pajis tal-Belarus u forsi għanna namlu xaħġi u importanti illi aħna nibatu messaċ għaw li maħnix ninsew il-dawk li jisiltu favor il-libertà. U nixtieq ngħid ukoll il illum huwa l-anniversarju anzi huwa l-birthday ta' Ales Biratski li qed għallura fil-ħabs li jinsab il-ħabs kif diġa qed u li huwa simbolu għal dawk li jissiltu favur il-libertà f'dal-pajjiż. Jien naħseb li dal-kandidat huwa viċin ħafna għal messaġġ tal-ħajja ta' Sakarov innifsu biex natu premju li dawk in-nies illi juru intransiġenza f'dak li għandu x'jaqsam mal-nuqqas ta' libertà ta' persuni u anka illi jkunu fil-periklu tal-ħajja tagħhom. U importanti li nipproteġuh billi nippermettulu li jieħu dan il-premju għax dan ikun ta' premju għalih innifsu biex ikompli bil-ġlieda tiegħu xi wħud jgħidu illi E, fil-Belarus tajna l-premju darbtej. Jina din għalija mish importanti, nishtiq niċċara illi jek tħares lej l-istatistika tlet premju marru il-Kuba u l-Kosova u kull wieħed minnhom żewġ awards u minn 33 premju kandidati tal-bidu disabis illi marru għannis e, li jojxu fl-Europa u li jisiltu favori libertà fiħdan l-Europa. Allura mannix ninjoraw din il-possibilità għal nis li wara kollox jiexu e, viċin il-pajjiżi tagħna. Nispera li nkunu nistaw natuħ dan il-premju fid-disa u niddeċidu fuq fid-disa ottubru. Grazzi wissa l-kelma l-surpreda li ħajatina eh, raġuni fil-qosor għal Joseph Francis u għal din il-kandidatura doppja tiegħu. Le? Iva, jien ħanħu l-kelma imma biex, biex e, eh, nati l-appoċ għal nomina e, differenti tal-Iranjani. Jekk trid jina nista' nagħmlu issa dan kif tajli jekk trid li naġlu iżjed, jider li jem daqxej ta' problema teknika, ettajt il-presidenza. Ah. Niskuża ruħi ettajt il-presidenta kontet naqra minn paġna ħażina. Mela nagħti il-kelma lis-sur Tanak illi ħajkellimna anzi prezentalna ir-raġunijiet raġunijiet e, wara l-appoċ tiegħu għal din in-nomina. Mela, is-Sinjuri Vandal u Tonak e, eh, jiddispjaċini li għandkom bis ħames minuti fuq il-PowerPoint presentation ta'kom. Grazzi Dan huwa Joseph Francis mill-Pakistan li għanna bħala nominat intom il-koll żgur li smajtu ħafna bil-liġi ta' da tal-blasfemija fil-Pakistan li l omaddejjin għaddejjin għal diversi snin, nis li jiġu arrestati taħt u li huma effettwati mill-liġi tax-xarija. Jekk inti tinsulenta l-Koran jew il-profeta, inti tista' saħansitra tiġi e, moti il-pina tal-mewt. Kien hemm diversi każijiet fejn anka E, fejn nies rapportaw il-xurxin bitpattija dawn il-liġiet kienu strumenti tqal biża'. Ġeneralment jiġu abbużati minn nies li jippruvaw eh, jaslu għal meta jkollhom xi ġlied ma' xulxin fuq livell personali u individwali. Dal-aħħar eh, kien hemm każ ukoll fejn kien hemm imman fejn uża din il-leġiżlazzjoni eh, għal persuna għal eh, mara illi illi kienet kella titkeċċo kella titlaq mill-post fejn kienet tgħix qabel. Din hija biss eżempju wieħed dawn il-liġijiet fil-Pakistan juħol u kol nuqqas ta' stabilità u dawn jizdit maħħom il-power play, poter setat, setat lokali kif ukoll diversi eh, punti ukoll ta' biza'. kien hemm ukoll każijiet oħra fejn persuna ġiet assassinata wara ġiet akkużjata b'din il-liġi tal-blasfemija fil-Pakistan dan il-kandidat Joseph Francis u għawiet mill-ftit voċijiet li baqa ta' moderazzjoni fil-Pakistan li b'mod miftuħ u li jisfida dawn il-liġijiet u l-abbużi tagħhom. Dan huwa prezz globali, jimma di statistika dimi ma dan huwa kandidat dan huwa l-ewwel kandidat mill-Asja ta' f'din il-parti ġeografika u naħseb li aħna u importanti ħafna li natu messaġġ anke din il-parti tad-dinja fil-Pakistan fejn għanna suppost demokrazija bħal punent imma sfortunatament dawn il-liġijiet eh, eh, qed ipoġġu l-pajjiż f'reputazzjoni ħażina. Il-kollega tiegħi issa ħaj introduċi dan il-bniedem eh, u l ġlidat jew favur demokrazija. Grazzi. Grazzi ħafna, grazie Charles jina ferm kontent li feluq eh, snin eh, Joseph Francis eh, aħna ressaqna ismu u nittama li ħajirbaħ din il-nomina. Fl-1992 huwa waqqaf ċentru sabiex jipprova jgħin il-vitmi li batow taħt il-liġi fuq il-blasfemija fuq id-da. U kien waqqaf tim ta' assistenti legali li kienu jipprovaw jajnu li il-kundanni ma jenatawx fuq l-screen em vittma u xtaqet tirringrazzja Klas tal-li inħelset istaw taraw ir-ritratt tagħha ta' Rukija Bibi eh, il-raġel tagħha u t-tifel ukoll u inħelset fl-17 ta' Mejju f'dan ir-ritratt ieħor hemm konferenza stampa organizzata mis-Sur Francis sabiex jattakkaw il-liġijiet tal-Pakistan eh, fuq idda fuq il-blasfemija u dan l-aħħar ritratt eh, sur Joseph Francis zar il-Parlament Ewropew fil-bidu ta' din is-sena sabiex jatina spiegazzjoni tal- għada fil-Pakistan u l-liġijiet u Joseph Francis qabel li jiġi nominat. Nixtieq jiena nħedġiċkom sabiex eh, tivvotaw favur din in-nomina u jekk ħan appoġġaw il-Joseph Francis fil kunwet qed nuru li aħna qed niġildu favur il-libertà tal-espressjoni u r-reliġjon u qed natu kas il-Pakistan u s-sitwazzjoni fil-Pakistan u li Sir Francis qed jirriskja ħajtu għal kawza vera tajba. Nittama li intkom se tagħtu l għal dan il-kandidat ta' valur. Grazzi ħafna. Grazzi. Għalek issa nistaw naddu għal-sur Santiago Fisas Aixella u Willy Meyer li uh, ħa jitkelmu favur il-kandidatura tal tal-Sinjura Victoire Ingabire u Muaza u s-Sinjuri Deg Ratjas Mushaidi u Bernard Ntaga li qed um, Jamlu l-affarijiet għar Rwanda. Ħanna dilek il-mikrofonu sur Aixela. Grazzi ħafna nixtieq nitkellem fuq il-kandidatura l dawn il-tlet persuni li għedin fil-oppożizzjoni eh, fir-Rwanda. So, is-Sinjura Ingabire u Moza u is-Sur Mushaidi u Intanga u qed jippruvaw e, jiġildu favur il-paċi il rikonċiljazzjoni. Jiena mhux ħanatikom wiz dettalji għax għandkom id-dokumenti d-dimkom. Nixtieq ngħidilkom li għandna l-appoġġ ta' numru ta' membri minn gruppi politiċi differenti inkluż il-PPS, Soċjalisti u eh, il-GUE. u e. ehm, importanti li eh, najdu li il-premju Sakharov fil-passat ifoka fuq il-Kuba u l-Belarusja u ehm, donna eh, ħallejna ballara l-Afrika kif tafu eh, dak il-pajis eh, Rwanda eh, dana kellu dittatorjat ma kienx hemm ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem kien hemm il-ġlied bejn il-Hutus u it-Tutsis, it-tlet kandidati ilhom issa xi snin jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem u spiċċaw il-ħabs u bataw ħafna trattament ħażin u tortura. Is-sinjura Ingabira u Moaza ġiet sforzata li titlaq mill-pajjiża u spiċċat eh, l-Olanda, imma xorta waħda xtaqet tmur lura r-Rwanda sabiex eh, is-salva pajiza mid-dittatorjat u sabiex twaqqaf dialogu bejn il-Hutu u t-Tutsis. U mm, dan huwa l-uniku mod kif eh, iħasbet li tista' tejn lil dan il-pajis. Imma għal tliet snin issa li l-Rwanda ma ma setax eh, u ma tistax tikkomunika mal- familja tagħha fl-Olanda. Jiena nixtieq najdilkom eh, ngħidilkom u nitlobkom sabiex tobboġġaw dawn il-tlet kandidati u specialment eh, speċjalment minħabba dittatorjat li hemm fil rwanda u aħna qed nkunu qed natu ġieħ lil dawn it-tlet kandidati li vera jistħoq ilhom l-appoġġ taħana. Grazzi ħafna Sinjura Chair, jgħid is-Sur Mer. Pal kollega is sur Fisas, Aħna flimkien marrosa Esseras eh, u 37 eh, membru parlamentari aħna qbilna li ħan appoġġaw din il-ħatra u naħseb li tajab li natur din it-tweġiba pozittiva li nis Rwanda li qed jippruvaw dawna jibnu pajis pajis bazat fuq ir reġkonċiljazzjoni u mhux fuq l-esklużjoni. It-tlet kandidati u ma nies vera impenjati li e, jinsab il-paġi u huma ġejjin minn partiti politiċi differenti, għandhom CVs differenti u persuna minnhom tutsi u fil-passat tkellem kontra l-violenza kontra l-Hutus u dawn it-tlieta u mal-aħjar eżempju ta' nies li nistgħu natu ġifiri ta' forza favur il-paċi. Tajjeb li l-Unjoni toħroġ bi tweġiba sabiex tipprova tħaffef il-passi diplomatiċi sabiex jinħelsu dawn it-tlet kandidati ma jrar kemm jista' jkun jisħoq il-premju Sakharov u l-idejat tagħhom huma vera tajbin u dan huwa simbolu simbolu tal tar Rwanda ta' pajis li qed jgħix faċi li aħna t-nipruvaw u li veran dawn in-nies jixtiequ jiksbu għan li jixtiequ jiksbu. U Irritu ikun hemm ir-rikonoxximent tal-ġenoċidju wkoll li sar hemmhekk. Tlet kandidati, is-Sinjura Ingabire, eh, Sur Mushaidi u Sur Intaganda għandhom jinħelsu u jkollhom opportunità jiġu hawnhekk sabiex jirċievu il-Premju Sakharov. Grazzi ħafna nixtieq issa li naddu għal Sur Werner Schulz mill-ħodor ħajjieħu il- Mikrofon sabiex jappoġġa il-nomina um, tal-Pussy Riot tal-Russja rappresentati me um, Sinjura Nadeza Andrejevna, Tolo Konnikova, Jekaterina Samushevich u Marija Alokina. Sur Schulz, jana dilek il-mikrofonu sabiex titkellem fuq il-Pussy Riot. Ovvjament, e, jgħid il-kellim il-kandidati l-oħra jisħoq il-om il-premju Sakharov imma nixtieq jiena inressa dan l-isem ta' dan il-grupp Pussirajt. Ovvjament nix għalfejn noqogħdu nispjegaw dan il-premju Sakharov lil um, Russi peress li Andrei Sakharov u um, martu li ġitni nieqsa reċentament huma kienu uh, Russi u nasseb li vera uh, kif kienu hawnhekk fosna kienu vera jirrikonoxxu il-kuraċ ta' dawn it-tlet nisa ta' dan il-grupp Pussirajiet. Dawn in-nisa bil-kreativita u ma' qalbina kuraġuzi b'saħħithom u tkellmu kontra stat li ħasbu li mhuwiex demokratiku u bi eh, ħafna problemi dan il-grupp ġie waqaf f'Settembru peress li ma kienux eh, favur il-fat li seta marret mill-Medvedev għal um, Putin, l-ura l-Putin u u ma tkellmu kol kontra l-fat li n-nisa dejjem u ma dawk li jitilfu meta jkun hemm xi żviluppi. Dawn iva u ma nisa għal kemm huwa konsidrat li um, ħatra u ħafna rġil ma jkunux jixtiequ jużaw dawn il-kliem qed naraw li l-irġiel huma kuntenti li jużaw ħafna klim kliem bi konnotazzjonijiet sessuali fl-attakki li huma jagħmlu imma n-nisa ma jistawx u huma tkellmu wkoll kontra il-qtil tal-ġurnalisti tal-ġurnalist u tkellmu wkoll dwar l-istat tagħhom li qed jitbiet ħafna mill-valuri tal-punent. U naf tkellmu dwar e, u kien hemm ukoll nisa fir-Red Square li kienu qed jimmanifestaw kontra it-truppi hemmhekk fawissu huma libsu l-ħwejjeġ tax-xitwa għax kienu qed iħejju ruħhom għalfat li batu l-Siberja un-bat f'Deċembru kien hemm nisa bil-bisi tas-sajf li qalu li mhux ħan l-kom li tgħodu tespellawna l-Siberja. U kien hemm ħafna protesti allura. u u met jgħidu li li il-Madonna teħles l-ċittadini Russi minn Putin. U għet jgħidu li mu għet jgħamlu xejn ħazin billi għet jirreferu għal reliġjon jitkellmu u koll dwar il-fat li jem ħafna passat li il-gvern muxet qed jiffaċċja u Putin jivet jgħid li eh, għadhom jiġu mħarsa xi siti reliġjużi imma Putin ma qalx li Stalin kien attiv hemmhekk ukoll. U eh, il-pixxina ta' Moskaw uh, eh, ġit mibnija fil-bazi ta' dan il-katedral kienu ħafna ġenti tal-KGB li kienu qed jgħumu hemmhekk f'dan is-sit religjus, ħadd ma kellux problemi f'dak iż-żmien u fl-aħħar dawn in-nisa dan il-grupp attakka din ir-rabta bejn il-Knisja u l-Istat u huma ma xtaqux, ma xtaqux li stat religjuż jiġi mwaqaf pal iran ma jixtawx jara, ma jixtaqux li kunem soċjetà ortodossa li tiġi mwaqaf pal iran Ħafna kollegi għandhom xi miskonċezzjonijiet qed jgħiduli li li uh, iva eh, ma jisħoqx l-omx il-ħabs Għawnek nafu li fil-ponent il-publiku jista jiprotesta, jista nsi muranka ġo knisja u jiprotesta, ġifiri il-reġim ġo Russja u għawihet totalitarju u mux ehm, aċċettabli għemmek li jiprotesta. U grazzi ħafna issa nishtiq eh, naddi l-mikrofonu li surpreda. Surpreda, Sur Preda, il De Kejza u Sake u Sinjora Flautr sabiex jippreżentaw iż-żewġ kandidati mill-Iran. Is-Sinjura Sudehe u s-Sinjur Panahi. Nixtieq infakar l-erba' kollegi sabiex ma jaqbżux il-ħin ta' ħames minuti. Grazie tassew. Nixtieq nibda. Brinieti di proposti kollha il-nomini kollha huma tajbin. U bħalma minna dejjem fil-passat dejjem ħajkonna naqblu f'bażi ta' konsens. Jiedna ħajtkellem mod ġenerali f'termini tal-pajjiż. Il-kollegi mbagħad jitkellmu dwar il-kandidati nifisom. Il-pajjiż huwa fiċ-ċentru ta' attenzjoni internazzjonali. Il-ħelsin ta' formazzjoni ta' assoċjazzjoni limitata ħafna fil-pajjiż, e, tortura, e, kastigi eċċessivi dawn kollha jsiru għabbażi ta' kuljum. Iċ-Ċina u l-Iran huma fost e, l-ola għal dawk li n nies għal għall-esekuzzjoni. Um, jew pina tal-mewt. U dawn l-affarijiet ma jsirux biżbal fil-Iran, xi ħaġa sistematika li jagħmel l-istati sena għadu l-kollegi. Grazzi, Signora Cher. L-Iran huwa pajjiż ta' artisti kbar ta' kultura qawwija. Il-reġim oppressiv ta' Ahmadinejad għatmar nexilu joħno il-kultura. Ġaffar Panahi huwa magħruf għal film tiegħu The White Balloon tal-1995 illi kien rebaħ fil-Festival ta' Kan. Il-films tiegħu u maċċida għal-realtajiet ta' kuljum ġewwa l-Iran. Huwa huwa simbolu tal-ġida kontra l-oppressjoni u l-ġida kontra il-libertà, l-espressjoni u għadrittijiet tal-bniedem. huwa assoċjat mal-moviment eh, li huwa New Wave f'dak li huwa l-qasam tal-films fl-Iran. Il-films tiegħu fil-fatt huma ċirkolati b'mod eh, illegali minn taħt ehm, f'DVDs għax il-films tiegħu ma jistgħux jintwerew uffiċjalment. U l-films tiegħu jideskrivu diskriminazzjoni kontra n-nisa nuqqas ta' libertajiet fl-Iran. għandu fil-minnom illi juri marra li, li tattendi loba futbol illi fl-Iran mux permess. Fl-2009 Ġafar għamel dokumentarju dwar il demonstrazzjoniet fl-Iran u l-mod kif dawn ġew maħnuqa. U ġi arrestat fl-2010 palma kienu l-mara tiegħu u t-tifla tiegħu. Dan bedda strek tal-ġuħ f'Deċembru wara li nħeles reġa ġirristat għal propaganda kontra reġim u ġi kondannat għal 6 snin ħabs u 20 sena proibizjoni fuq il- li xoti għawt tal-films. F'Ottubru fil-2011 din is-sendenza redet ġiet ikkonfermata għadu qed jiskonta snin il-ħabs iżda qed jaħdem ma' produtturi ħor tal-films fuq film li jismu not a film. Fil-fadda l-film tlesta u tpoġġa fuq um, USB stick teffa f'kejk um, biex joħroġ mill pajjiż bil-maħbi u ntwera fil-Festival ta' Kan fl-2011. Issa nħalli eh, l-kollegi tijaj biex jispjega konflitt fuq Nasrin so today. Grazzi tgħid iċ-ċer. Xorta qed ngħaddi l-kelma li tnejn l ma trid saġlu. fil għaxin jura Xjake. Kollegi, issa wasal il-waqt illi aħna natu dan il-premju lill-Iranjani. Għal-kem dawn il mesċa tal-pajiza telfu kull leġitimita l-oppressjoni ġiet intensifikata u dawn huma l-aħħar tentattivi biex jippruvaw joħon u jal-uħal in-nies tagħhom, speċjalment in-nies aħna wkoll rajna l-manifestazzjonijiet li nqalab fl-2009 u ħafna kellhom jeħrbu mill-pajjiż wara dawn il-protesti u dan ifisser li dawk li baqgħu hemmhekk biex jissuktaw fil-ġida tagħhom kontra l-ġittijiet tal-bniedem u għal ġittijiet tal-bniedem hija waħda li għamlet ħajja ħafna iktar diffiċli u l-Sinjura Nasrin studu taħ li hija avukata bħalissa qiegħda fil-ħabs li iddefendiet l żaża u anke n-nisa u iħarset ukoll it-tfal li ġew abbużata fil-familja eh, li eh, jirġaw jimbat l-ura d-dar. Skużani tgħid iċ Bistu il-ħin tagħkom ta' eh, ta' ta' spiega fuq il-kandidati. Eh, skużani, kulħadd huwa suġġett għall-istess regoli hawnhekk. Għattem sinjura flot mill grupp tiegħek li jrid jitkellem. Sinjura flotri. Sinjura. Juhet minna. Skużani ma kulħadd għandu l-istess regoli. Dawn huma regoli. regoli. Le, grazzi, ma nasib li l-koll naħmu magna, nasib il-koll nis, imma ħna narregoli u l-koll irrid jisegwija. Ġifiri jew ħat kopli jew ikala daqsek, sinjura flotre. Trid talaq? Jien qaluli illi ir-regoli segwija. 15 sekonda li għandi dispozizjoni tiegħi nixtieq ngħid biss illi aħna qatt tajna premju ta' Shakarov l-Iran. U hawnhekk għandna it-teddida nukleari, ir-riskju ta' konflitt um, kontra l-proliferazzjoni tal-armi, Eh, f'Izrael ġifiri jaħseb illi jissa wasal il-waqt li dak il-reġuni li nkunu nistaw natu dan il-tip ta' premju minn eh, ta' Sakarov l-soċċa ċivili fl-Iran. Dan un persuni straordinarji li aħna anki norbtu ħafna fuq u munti ta' distinzjoni bejn il-persuni u il eh, mesċija il mexxejja Eh, u naħseb illi dawn il-kandidatura ta' dawn iż-żewġ eh, rana jani raġel u mara għand il ilhom ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Senixin. Grazzi ħafna kollegi mela fil-qosor dwar il-persuni individuali li, li, li nominaw ġew nominati koħat jista' jieħu sem iżda m'għandniex ħin, m'għandna ebda ħin għad dispożizzjoni tagħna. Għandna 40 sa 45 minuta. Jekk joġobkom żommu ma' żewġ minuti tar liktar tliet minuti għal kull kellim. Jekk ma' għajdu li fuq min qed eh, Titkellmu, min qed jitkellem l-ewwel? Is-Sur Potaxjevic. Grazzi tassew, Sinjura Chair. E, il-nominati kolla e, jishtħu il-lom il-premju, kiku sew kiku nistaw natuħ il-kulħat, għal ixtantaw pajizi fejn drittijiet tal-bniedem u tal-dok ċivili ma mux qegħdin jiġu mħarsa xem oppressjoni fuq il-ħelsin ta' libertà ta' espressjoni propjament. Imma is-sur Baljetski kien huwa persuna li qed jiġġieled kontra d-dritti tal-bniedem snin u viċi president tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' dawn id-drittijiet tal-bniedem. U ġaw ġaw tefal ħabs minħabba x-xogħol ta' prosekuturi eh, ta' żewġ stati membri tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, naħseb li dan huwa naqrib tar ugwali minn ħadd ieħor ġejjed il-ħabs minħabba imġiba mix-xirqa mill-uffiċi ta' prosekuzzjoni tal-Litwanja u l-Polonja li kiku daw ġaburuħom mod ieħor ma kienx illum ġota jinsab il-ħabs. Grazzi. Grazzi. Jien naħseb illi erba mill-ħames kandidati huma tajbin ħafna, huma għażliet tajbin ħafna. Dak Rwanda ma nafx mhix ċert, kas Rwanda. Jien personalment naħseb illi seta ħasbona aħjar għax jiena daw il-pajjiż li nafu sew u ma naħsibx illi lażli temmek u ma eh, dan taqsan ġenwini naħseb li għalija l-iktar eh, kandidat eh, xira huwa l-kandidat Iranjan. Grazzi xaħat iħar li jitkellem. Le jina mux nisem dwar il-kandidat li jina non nomina imma xi kummenti fuq in-natura ta' din dan il-premju. Dan il-premju mhuwiex strument li biħan meċu il-linja ta' politika tal-affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma affarijiet li nagħmluh b'strumenti oħrajn. Aħna sempliċement qegħdin nippruvaw nifissaw ċertu standard għoljin ħafna tal-valur li natu li libertà ta' espressjoni u drittijiet tal-bniedem. Hemm ħafna li qed jiġġieldu għal ġibux qegħdin aħna nippremjaw min qed ikun martri bażikament jew qed ibati minħabba fek għax kikun tuħ il-miljuni ta' nies. Dan huwa wkoll tip ta' premju illi dan għandu jkun il-vot tagħna. irrit ikun il-mod kif aħna naħsbuha, kif aħna narawha, kif aħna naraw il-valuri tagħna Ewropej. Grazzi tassew. Xi ħadd ieħor? Le. Nirringrazzjaw il-kull min ġiet jinnomina il-kandidati għal-Premju Sakharov. Grazzi għal kull min ħassen fit dibattitu grazzi lil min eh, appoġġa l-kandidati. Dan huwa bebda mod ħaġa rutina u opportunità straordinarja fejn il-membri tal-parlament jistaw e, jisiru jafu aktar u dwar il-kandidati illi jappoġġaw dan il- il-standards tagħna għal libertà tal-espressjoni li qed jiġi mebdet madwar ħafna pajjiż madwar id-dinja u kull stat għandu jati is-soċjetà tiegħu din il-libertà l-espressjoni. Kokito jirgosum kif jgħidu. U jekk allura jekk naħseb jien għandi dritt li nitkellem. Jekk aħna naqsmu id-dritt iħsib li naqsmu id-dritt fundamentali ma nistgħux nisirqu dan id-dritt minn ħalħat. Grazzi, grazzi tal-li ġejtu hawnhekk biex nisimgħu ftit dwar minn man mhux qed jibża li jisma' drittijiet. Aħna rridu nazlu kandidat wieħed imma ovvjament il-kandidati kollha jesaq ilhom il l-apprezzament tagħna u rispett tagħna mela ħanejdilkom xejn jkunu l-passi li jmiss issa il-pass li jmiss ħajkun vot dwar lista ta' tlet kandidati li ħajseħ permess ta' vot mistur f'nar tlieta fid-disa fil-laqa konġunta f'taqaffet u d-deve. Mbagħad il-konferenza presidenza ser jivvotaw f'nar il-ġimgħa 26 Ottubru fi Strasburgu. Il-rebbieħ ser jiġi mistieden għal diskussjoni f'laqa konġunta f'Afed De Droj f'nar it-tnej l-10 ta' Deċembru 2012 fi Strasburgu u l-premju ser jingħata lilhom f'nar l-4 ta' Deċembru l-2012 fl-ofsinar fi Strasburgu. U pal dejjem segretarjat tal-Parlament Ewropew ser jagħmel ix-xogħol kollu nixaqsam mar relazzjonijiet pubbliċi dak kollox grazzi tal-li ġejt hawnhekk nagħlqu l-laqa.